na xtaqt najt illi irċevejt risoluzzjoni u nikkonkludu d-dibattitu dwar il-rizoluzzjoni li tiġi votata għada war nofsinar u issa nitkelmu dwar il-dimensjonijiet u l-piżijiet autorizzati għal ċertu vetturi ta' triq u naddi l-kelma lill-awtur tal-mistoqsija orali sur Simsim, President Fisem, il-Komitat tat Trasport u Turizmu, jiena introdoċejt dan il-punt eh, dwar il-kwistjoni ta' piżijiet u dimensjonijiet Mega trucks jew gigaliners bl-Ingliż. U allura l-mistoqsija mres għallum għandha l-intenzjoni li tagħmel segwitu għall mistoqsija legali li għajjimna bħala Parlament is-sena l-oħra dritt tal-Kummissjoni li unilaterament terġa' tikteb eh, regoli dwar il-kwistjoni ta' trakkiet twal u tqal. Minar l-azzjoni tal-kolleġislatorjina ma napoġġax l-estensjoni tal-użu ta' dawn it-trakkiet hekk propost għaliex jiena nemmen li l-infrastruttura f'ħafna pajjiżi ma tistax tagħmel ġestjoni ta' dan u dan wasal kwistjonijiet ta' sigurta fuq il-toroq u l-effett fuq l-ambjent u fuq is-settur tal-ferroviji wkoll ma ġiex valutat. Iżda dak li ċar huwa li jekk inti favur il-megatrucks jew kontra xorta waħdem konsensus qawwi fih dan il-kumitat illi kwalunkwa bidla fil-pożizzjoni attwali trid isseħ permezz tal-proċess ta' kodeċiżjoni Ma nistawx naċċettaw illi xi ħaġa daqstant importanti bħal din il-kwistjoni tista' tiġi deċiża b'dan il-mod arbitrarju u ma jkunx hemm xi diskussjoni għaliex forsi xi ħadd jħoss illi eh, biddel is-sib tiegħu u għamel U-turn fuq xi femit illi kien hemm qabel. U allura fil-passat smajna illi l-estenzjoni tal-Megatrax ma tistax isseħ taħt il-leġislazzjoni attwali, il-Kummissjoni konfermat dan il-punt fit tweġiba l parlament Eh, u dana kienu mistoqsijiet imqajma mill-onorevoli membri. Iżda mbagħad bil-maġija jider il-Kummissjoni issa donna daħlet il-bidla eh, bil-tama li forsi l-Parlament ma jindonax. Iżda parlament, President, innota dan il-ħaġa u għallura nafu issa li għanna situazzjoni farzeska ta' kummissjoni li bximot qed tipprova toħroġ mill-konfużjoni li ħolqotija stess u wara xur ta' riflessjoni l-Kummissjoni id-deċidiet li iżomma reinterpretazzjoni ta' leġislazzjoni attwali volja xorta waħda e, huma ma għarfu li direttiva attwali miex e, bla elementi ambigwi. Il-President Barroso u kol fl-ittra l-President Schulz e, ammetta li revizjoni sħiħa ta' leġislazzjoni tkun opportunità li natu ċarezza legali sħiħa u allura nitlob lill kummissarju eh, Lejla illi jaqbel miħaj illi leġislazzjoni attwali mhix ċara u f'dawk iċ-ċirkostanzi għandu id-dmir illi neħi tali inċertezzi billi jressa għal konsiderazzjoni tal-Parlament reviżjoni sħiħa tal-leġislazzjoni li tindirizza il-kwistjonijiet ta' megatrax transkonfinali. Jiena smajt kummissarju illi m'għandekx intenzjoni ta' melek. Fil-fema tiegħi Dana ifisser li qed inkomplu il-żbalji li saru s-sena l-oħra. Jekk hija rida tiegħek illi tagħmel estensjoni ta' dawn il-megatrucks transkonfinali rraj għandek ikollok il-kuraġġ illi dawn il-bidlit tressaqhom quddiem il-Parlament taħt il-kodeċiżjoni għal konsiderazzjoni demokratika tal-Parlament. Kummissarju, neħtieġu ċarezza legali u dana jista' jinkiseb biss bil-kooperazzjoni sħiħa tal-ko-leġislaturi u mhux bir-rida ta' xi avukati li forsi nsibu fil-Kommissjoni. Din il kussjoni kollha issa saret u kol konfuzjoni u konfuzjoni li sa għamlet il-Kommissjoni. U għallura Kommissjoni trid permetti l-Parlament illi wetta ir ruol kostituzzjonali tiegħu ek kif insibu fit-trattati illi jiggovernaw l-Unjoni Ewropea. Thank you very much. Grazzi ħafna, Onorevoli Simpson. Issa nisimaw il-Viċi President tal-Kummissjoni, il-Kummissarju Kallas. Signora President, Onorevoli membri, il-Kummissjoni tirringrazzja l-onorevoli membri tal-Kumitat tat Trasport għall-opportunità illi nkomplu d-dibattitu dwar reviżjoni tad direttiva 96-53. Diskussjonijiet utli li seħħew fir-rebbija 2012 saħħu s sensitività ta' trakkijiet itwal u anke interpretazzjonijiet differenti illi jistaw jeżistu fit-trattament ta' din id-direttiva. Jikkonfermaw ukoll illi ċarezza hija meħtieġa fuq dawn il-punti. Il-Kummissjoni qed tiffinalizza r reviżjoni tad-direttiva. Proposta hija mistennija fix-xhur li ġejjin u se jsegwi il-proċedura eh, ordinarja tal-leġislazzjoni u allura eh, għanna u kol sviluppi tekniċi u anki imperattivi tas soċjetà brabta ma dawk li għandu xaqsam ċertu elementi tal-vetturi. U se nifukaw fuq bidliet li mumma mistennija illi iġibu magħhom benefiċċji sostanzjali biex inkatru u koll l-effiċenza tal-enerġija u anki biex ikonna aktar enforzar. Dawn il-bidliet se jippermettu il-streamlining aerodinamiċi tal-vetturi biex ikonna tul massimu definizzjoni u kol taħtiġijiet tekniċi għal Kie għal dak li għandu x'jaqsam it-trakkiet differenti mbagħad biex nifacilitaw it-trasport ta' containers ta' 45 piet għal dak li għandu x'jaqsam it-trasport intermodal u nadottaw ukoll il pizijiet massimi biex nipromovu l-użu ta' sistemi ta' propulsjoni eh, notfa u anki biex nużaw dispożizzjonijiet għall inforzar biex innaqsu l-overloading u bekk nħarsu l-istruttura minn xi ħsarat u jkollna wkoll ta' fuq it-toroq issa dwar it-traffiku transkonfinali fejn jitlu dawn it-trakkiet itwal. Dwar dan il-punt aħna nħossu li din il-kwistjoni nistgħu niddiskutuha fih dan il-proċedura leġislattiva brabta ma' din id-direttiva. Bekk, aħna nirrispettaw bisħiħ il-fema tal-Kumitat dwar dan il-punt u bekk imbagħad inkomplu E, e, insegwu l-fema tal-Komitat u anki l-fema tal-Parlament. Komissjoni tirringrazzja l-Parlament għad diskussjonijiet li huma għaddejjin bejn iż-żewġ istituzzjonijiet tittama illi dibattitu e, kostruttiv ikompli ek kif il-proposta revizjoni tad-direttiva 96/53 tiġi adottata. Grazzi. Grazie ħafna l-Komissarju Kallas u issa nisimaw il-kellima fissem il-gruppi politiċi. Qabel xejn fissem il-PPE għanna eh, l-onorevoli bak għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President u l-Kummissarju Kallas. Inti semmejt kummissarju illi se tagħmel reviżjoni ta' 96/53 dwar eh, dimensjonijiet awtorizzati ta' ċertu vetturi ta' triq fid-direttiva kif inti semmejt għanna nqisu kol it-tittib tal-aspetti eurodinamiċi u sigurta tal-vetturi u anki rridu nqisu u kol l-aspetti ambientali konċernati kif ukoll nanalizzaw l-adottazzjoni għal ċerti bidliet eh, modernizzati u allura il-mistoqsija tiegħi din il-Kummissjoni se tagħmel dak li inti jew aħjar Sur Barroso qal ġifieri li tiżguraw li jkun hemm ċarezza u l-aspetti legali ta' dawn il-gigi liners eh, kif tafu dan huwa dan huwa punt kontroversjali ħafna li min kellu esperjenzi tajbin ħafna, oħrajn kellhom esperjenzi ħsiena ħafna u kien hemm min waqqa fit-testijiet. Nafu x'inhu l-problemi m'għandniex it-toroq l-infrastruttura meħtieġa, u mbagħad għandna wkoll il-kwistjoni tas-sigurtà fuq it-toroq. Kif ukoll il-fatt illi dana kollu mhux kompatibbli ma l-ideja illi għanna e, nresqu aktar trasport lejn il-sistemi tal-ferroviji transkonfinalment un bat għanna nuqqas ta' ċarezza dwar dawn il-kwistjonijiet u għallura jiena nħoss li naqbel ma' Brian Simpson iva tafu xinija s-sitwazzjoni fil-Parlament U bekk nittama illi inti tiħu azzjoni fl-imkien mal-Parlament sabiex niksbu pożizzjoni konsistenti u koerenti dwar termini eh, legali u verżjoni ġdida forsi għandha tkun reviżjoni u kol tal-effiċenza tal-kapacitajiet esistenti u naħseb illi nistaw b'xi mod insibu is-sens wara din il-leġislazzjoni biex bekk ma jkonniex aktar interpretazzjoni ta' naħa waħda biss minn kummissjoni għaliex dana kollu ma jgħin lil ħadd, dana mhux se jgħin iċ-ċittadini fit-traffiku lanqas lill industra Grazzi. Grazzi ħafna Sir Bach um, um, u issa il-kollega um, El Kadrawi minn ta' Soċjali Demokratiċi. Grazzi ħafna, Sinjor President, meżis kollegi, naħseb bażi tal-tweġiba tal-Kummissarju, ikolli e ngħid li din mhijiex waħda valida il-partit, il-grupp li ġej minnu u imħasseb fuq zewċ, għazewċ raġunijiet l-ewel net dwar il-kontenut ta' tweġiba aħna nħossu l-Kummissjoni ta' l-interpretazzjoni tagħha biss fuq din il-kwistjoni dwar il-Giga Liners fil-fat din miex ħaġa konformita ma' dimensjonijiet u il-pis skont il-leġislazzjoni li jem. Issa intom ċarajtu li dan mux il-kas maħna ma naqblux eh, ma din il-raġuni li tgħidu li hija xi ħaġa ta' dettall, punt ta' dettall, din hija xi ħaġa ta' metodoloġija. Meta studjajna il-leġiżlazzjoni eh, kif inhi aħna ħasba bl-interpretazzjoni li intom tajtu u l-kontenut li fihem. Nħossu li jmur kontra il-miri li hemm setjati fil-white paper. Hija xi ħaġa illi ħadd wassal għal iktar perikli fit-toroq U għal dasant nishtiq li nistadnukom illi tħarsu lejna punti iktar importanti marbuta ma' dan is sujġet Issa senjura Meisner. Iva, grazzi tassew, Sinjura President, aħna qed nitkellmu hawnhekk dwar direttiva illi nħolqot fi żmien meta ma kienx hemm iktar eh, trakiet fit tora u fil-fat id daħlu dawn federattiva imbagħad kien hemm seta' membri li daħlu wara milli żew dawn it-trakkijiet itwal biex bekk u ma jkunu jistaw jagħmlu użu minn dawn trakkijiet biex jistaw jkunu jistaw u minn ma rridu il-Kummissjoni. Dik kienet is-sitwazzjoni lura fi żmien, ma is-sitwazzjoni attwali hija waħda li insaqsu l nafusna jekk dawn dan it-tul ta' ta' trakkiet u qed jeċċedi dakem illi hemm mniżel. Naħseb meta nitkellmu dwar il-gigaliners sema għasigurta tal mux għat nitkelmu bis daw kwestjoni ta' sigurta ta' triq, ma' nitkelmu kol dwar kwestjoni transkonfinali jem il-Kummissjoni qalet fil-fatt li ma jistawx jaqbżu minn frontiera minnaħat tal-frontiera għall-oħra u kien hemm imbagħad tieni opinjoni tas Sur Kallas innifsu illi illi u koll għalek aħna għanna fil-fat dawn il-gigaliners u jekk iridu jaqbżu l-frontiera mela li huma favur, allura għalfejn hemm qed inżommuhom milli milli jagħmlu dan. Aħna li nixtieq huwam illi jekk hemm kumpanija li qed tipprovda li qed tipprova hemm tgħaddi min-naħa l-oħra tal-frontiera biex twassal il-prodotti tagħhom nkunu nafu eżattament naċċertaw jekk tistax tagħmel dan jew le. Ġifieri li rridu hija ċarezza min-naħa tal-Kummissjoni. U naturalment rridu dan permezz ta' direttiva u bissem attiv tal-naħa um, tal-parlament um, għall-industrija tagħna. U sa' is-sur Kramer għal-ħodor. Iva, Sinjora President, um, Sinjuri, kollegi, nixtieq ngħid li Inti nirrefer, nibda billi nirreferi għal mistoqsija li għamilt l-ura fi 16 ta' ta' marzu, inti jina kont saqsejtek jekk dawn jistawx jgħabżu għaddu minnħal l-oħra tal frontier U inti għattem illi le u jistaw anki jistaw jkun hemm anki tressi proċeduri kontra dak l-istat li għamel ksur bħal dan. Issa meta Imbagħad hemm kien hemm reverżjoni ta' dan u għat li huwa possibbli naħseb li din kienet biss ehm, sempliċement ċaġa konvenjenti interpretazzjoni ehm, differenti għaliex eh, rittu tbidlu rittu tbidlu kollox aħna l-koll ehm, verifikajna mal-gruppi tagħna ċekkjajna għal kjarifikazzjoni. Imbagħad fit-13 ta' Ġunju inti sur Kalla Sat illi din il-proċedura hija legalment korretta u naqbel li mal-fatt li direttiva mhijiex taqstant ċara. U hemm referenza għal revizjoni ta' direttiva li permetti li jkun hemm reviżjoni fuq din il-kwissjoni tal-gigaliners u l-megatrax. U anke inti ġejt mistoqsi minn ta' sur Schulz hemm jekk inti hux xatwa għafem hemm dawn l-iskapaturi biex ngħid jekk kontra kontra l-liġi u anki fjura politik inti għat fi revizjoni ta' direttiva dwar trasport trasconfinali minnaħat tal-gigaliners hija xi ħaġa li rridu l-indirizzawa. ma nafx ġifiri, jekk jenix qed nitlef il-sens jew le, imma dan huwa kif qed nara is-sitwazzjoni issam issa sinjura l-ixfred iva sur Kramer fil-fatt semma numru ta' punti u forsi akkużi lejn il-Kummissjoni li qed nitkellmu dwar legalità ma naħseb li jekk nitkellmu fuq il-livell tekniku ma nafx tista' jista' wieħed jitkellem dwar ksur li xawna kħet nitkelmu dwar autorizzazzjoni minna tal-istat membru, ġviri ma nafx jekk jistax ikun hemm ksur jekk sempliċement hemm notifika. Iva fil-fatt tliet snin sentejni ilu sejt il-kommissarju jekk huwa kienx xkonxu illi gigalajner su maga traks illi jasmu l-frontiera u miex kontra liġi u għalli le kieku jien kont konxu ta' situazzjoni kifini kon nitlob l istati membri u jekk nara li kun hemm ksur jiena kon nħuazzjoni u hemm kon ngħid li hemm ksur ta' trattat aħna afdajna fil-kummissarju li għamel dikjarazzjoni ċara. Imma mhux imbagħad jiġi jgħidilna li għandu interpretazzjoni differenti u jiddeċiedi kif jinterpreta test legali ma jimportanix mill-opinjoni tal-Parlament jiena nagħmel dak sempliċement dak li jiftilli ma nistax naċċetta u l-ebda grupp parlamentari hawnhekk ma jaċċetta dan illi il-Parlament jitpoġġa fil-ġemp. Aħna li qed ngħidu huwa din l-attività legali trid titwaqqaf. Grazzi, Sur Kramer. U issa nixtieq ngħaddim il-kelma il-kollega eh, Life Freedom. Grazzi, Signora President, eh, Sur Kommissarju. fil-fat eh, kena mux problema waħda u tnejn, kien hemm fil-fat il-pakket EPO u kien hemm ħafna mill-punti f'dan il-pakket li ma ddewx u s-suspetti għaj u um, għall-inqas il-konklużjoni li qed uh, nasal li jena ijam um, illi jekk jena ma nasalx jekk ma nasalx fejn ir-rejt allura minix um, ħan involvum. Per eżempju, ma nix ħan involvu l-parlament, ġifiri, dak li qed jiġri hawnhekk bir-direttiva tal-gigaliners, dak il-qali sur Kramer huwa minnu qed timxu mu waħedkom um, u um, eh, donnu mill-interpretazzjoni li qed tagħtu hija li l-leġiżlazzjoni imbidlet. Um. Issa allura għandi mistoqsija għalikom. Inti tkun dak il-kummissarju fl-istorja tal-Unjoni Ewropea illi jipprova waħdu ibiddel din din il-ħaġa meta qed nitkellmu dwar leġiżlazzjoni ma nafx jekk inti verament ħajr nixxielek. Grazzi issa sinjura Lichtenberger. Iva, sur komissarju meta smajtek, fil-komment tijak dwar il-rapport ta' Sur Simpson, ma nafxem jekk inti konċem konċu dwar il-natura sensittiva ta' dan il-sujġet l-għaliex meta wieħed ħares lejn l-imġieba fl-axar xur, nasib inti konċu fil-fat ta' din il-sensittivita tal-kustjoni. Ma Ma nafx, forsi importanti illi tqisem suċċess ta' ċertu setturi, ġifieri qed nitkellmu dwar dimensjonijiet, miżuri, l-aerodinamika, li rrid ngħid hawnhekk huwa illi qed nippruvaw nevitaw illi ikun hemm tabijiet kbar ħafna din mhijiex xi ħaġa li hija possibbli għaliex ma ħajkun hemm sitwazzjoni fejn il-linji tal-ferrovija mhux ħajkunu kompetittivi. Nixtieq nitlorbok anzi li tagħmel studju ta' impatt u taraw koll l-ispejjeż miżjuda għas settur pubbliku meta għamel dawn it-tip ta' trakkijiet hemm ikunu għaddejjin mit-toroq tagħna. Naħseb li din żguri li hija xi ħaġa ta' siewi. Grazzi ħafna u sa' senjura tikkaw. Grazzi ħafna, is-sur Kallas il-Komissjoni għal darba tnejn repetiet il-pozizjoni tagħhom fil-2012 u fil-bidu tal-2013 dwar din id-direttiva 96/53 dwar Galiners u Megatrax u d-dimensjonijiet u l bizijiet tagħhom fiċ-ċirkolazzjoni bejn bejn l-istati membri Prezentement aħna u l-Konsil għanna il-kelma tagħna xnejdu aħna qed niprufaw l nemendaw ir-regolament fuq eh, tekografs u eh, dan biex naraw li jkun hemm it-tibdiliet illi jieġu introdotti l-informazzjoni tinkiseb meta jkun hemm loading u unloading. U flimkien mal-Kunsill rappreżentanti tal-Kummissjoni informawnam illi dan ħajsir fir-reviżjoni ta' direttivam 53 din l-emenda ħat inkludi wkoll id-daħla tar-red sensor jew le. Grazzi ħafna, Sinjura Tikkaw. U issam nimxu għal proċedura KHDI. Giva, grazzi ħafna, Signora President, Kummissarju, wara wara nofsinhar disa ġemat wara il poġġejt il mistaqsija fl-aħħar ċevejt il-tweġiba fil-fat skont regolament 117 suppost kienem il-komissjoni baqat mat minn ġemat biex tati tweġiba ma somma dan ma sarx naħseb illi fl-axar mill-axar hemm di situazzjoni li għanna hija inaċċettabbli għaliex l-interpretazzjoni legali li qed tagħtu hija li qed tippruvaw li ma dejtux mil biba qed tippruvaw taddu taddu mit-tieqa. Hawnhekk hemm proċedura legali li tgħid li direttiva 96/53 tibqa' ma tapplika. Ġifieri meta qed nagħmlu reviżjoni irridu nagħmluha wkoll konformità mal ma dak ma dik id-direttiva li titkellem dwar punti ta' natura transkonfinali. Grazzi ħafna u sa donnu illi s-sur Kramner jixti ipoġġi mistoqsija taċċetta. Iva. Iħba nishtiqem insaqsi jekkem intom kontu xkonxu li dawn eh, it-trakkijiet daqs dinjam kif ħam ħat indirizzaw il-problema u jekkem u jekk intom ħat aċċettaw allura kif ħam x'pożizzjoni ħat jihdu dwar din l-attività illegali. Iva, grazzi, grazzi sur Kramer, naseb dinija mistaqsija importanti, msafejna fuq aħna fil-fat il-gigaliner sem isu u bejn id-Danimarka u l-Germania u dinja mistoqsija għal komissjoni sa fejn bħala gwardjani ta' trattati intom ta' trattatem intom maħataraw li tiħdu azzjoni meta jkun hemm ksur. Grazzi ħafna l-Sur Ertok. U issa s-Sinjura Ayala Sender. Imbagħad eh, ngħaddu fl-aħħar għall proċedura keġdija iva, grazzi ħafna senjora President jiena wkoll nixtieq nissieb mal-kelliema ta' qabli l-kollegi li semmew li eh, ma jħossu ċertu hemm eh, skumdita minħabba del konfużjoni li inħolqot minnaħ tiegħek sur kummissarju hawnhekk mill-Parlament ma, ma nafx, x'għamilna biex ikun ħakna dan dan l-atteġġjament din ir-regola li taċċetta 24 tonnellata ma nafx li ma xiex irridu Inkunu konformi fl-axar mill-axar, unek għanna interpretazzjoni doppja li toħloq konfizjoni, u naħseb li suppost meta jkun hemm ċertezza legali, żgur ma jkun situazzjoni bħal din. Alla sant nitlob illi jkun hemm kjerifika ta' situazzjoni biex ma jkunx hemm dil konfużjoni fl-istati membri. Grazzi ħafna u issa l-Kummissarju Kallas il-kelma lilek. Grazzi ħafna. Onorevoli membri, Mixtieq nirrepeti li kalli ħafna drabi din id-diskussjoni, ma rridx li jkun hemm konfiżjoni. Il-Kummissjoni manda l-ebda intenzjoni li tagħti mandat li tawtorizza s-Sistema Mudrari Ewropea jew gigaliners jew bosta ismijiet li jiġu użati madwar l-Ewropa. Jiena nappoġġa bisħieħ l-opinjoni illi din għandi titħalla fidejn l-istati membri. Jekk l-istati membri jippermettu li trakkijiet kbar jiġu użati bħalma jisiri f'pajjiżi nordiċi, mela dak nħallu fidejn l-istati membri. U jekk pajjiżi fejn porzjoni ma toġobiex din l-ideja, mela mbagħad eh, il-gvern deċidi li ma jistgħux jiġu użati. Naħseb li din hija l-unika possibilità biex indirizzaw din il-kwistjoni aħna ma natux autorizzazzjoni, ma nal-ebda intenzjoni li nautorizzaw l-użu ta' trakkijiet ikbar fl-istati membri kollha. Jiena xtaqt ngħid li din l-emenda għal din id-direttiva tinkludi ħafna bidliet pożittivi fil-piżijiet u dimensjonijiet sabiex it-trakkijiet ikunu aktar eh, favur l-ambjent u aktar eh, effiċjenti. U għalhekk jiena dan eh, semmiħtu fil-bidu. U stati ċertu stati membri għandhom aktar trakkijiet kbar, inkluż eh, ċertu eh, artit fil-Ġermanja u hemm bosta rapporti rapporti li jgħidu illi kienem evalwazzjoni tal-impatt u kienem u koll evalwazzjoni tas-sitwazzjoni. U bosta rapporti bħalma qal is-surbaħ taw tweġibiet differenti għal din il-mistoqsija. X'kienet il-kustjoni fejn l-opinjoni tagħna ma qabliċi jew forsi fejn kien hemm problema u kien hemm dan ukoll kien żball biex tingħata eh, risposta legali għal din l-interpretazzjoni legali u konsidrajna li jkun bizzejiet li jekk nikkonsultaw mal-parlament li servizzi legali u nafu kol il-membri kolla tal-Komitat Trasportat kienu prezenti meta għamilna din id-diskussjoni. Illi dan huwa bizzejiet li kieku nagħtu spjegazzjoni legali u jekk il-pajjiżi jippermettu l-użu ta' trakkijiet ikbar mela jistaw jistaw jiktru frontieri taħt ċertu kundizzjonijiet. Dan ovvjament jista' jiġi indirizzat b'mod differenti. Nifhem li dan kien żball u nista' ngħid li dan kien żball tagħna u jista' ukoll jiġi indirizzat din id-direttiva, jiġi jintrabat ma din id-direttiva fil-Parlament Ewropew u nikkonsidraw li matul din id-diskussjoni fuq l-emendi għal din id-direttiva il-Parlament għandu poteri kollha li fideh li jivvota għal din, din l-emenda jew kontrija u għalhekk din hija kwistjoni li għandha tiġi stabilita deċidu fuqha malajra għalhekk din hija titħalla fidejn eh, il-Kumitat tal-Trasport li jieħu opinjoni fuq li kunem trakkijiet li mxun pajjiż għal ieħor fl-Ewropa. L-opinjoni legali tagħna hija li dawn huma trakkijiet ikbar jekk l-istati membri jippermettu li jiġu użati jew u fidel l-istati membri jekk dawn trakkijiet jiġu użati jew le dawn is-sensors tal-piżijiet huma jiswew pjuttost jiswew il-flus u għalhekk għadna lura milli nkluduhom f'din id-direttiva għaliex dawn jistgħu ħafna flus u nipromuovu l-użu volontarju ta' dawn is-sensors. U bħal minn dan li għadni kemat, nista' ngħid li ma kien hemm l-ebda ksur kontra l-istati membri li kellhom dawn it-trakkijiet fuq is-sistema Ewropeja li jużaw dan it-trakkijiet. Dear colleagues, the discussion has been Aziz uh, kollegi, eh, nikonkludu issa diskussjoni naħseb il kummissarju ikun eh, lest li kallimkom wara s-sessjoni jekk tixtiequ li tkomplu eh, tiddiskutu. Nixtieq nirringrazzjakom il-koll għal kontribuzzjoni tagħkom u nixtieq ninformakom li sessjoni tkompli għada filgħodu fid-disa. Grazzi ħafna u l-lejla tajba.